firma għat skont il-proċedura leġislativa ordinarja skont ir-regola 78 tar-regoli tal-proċedura tal-Parlament Ewropew u t-titlu ta' dan lat ħajkun ippubblikat fil-minuta ta' din il-laqa. Skont il-regola